Serbja għandna dikjerazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kommissjoni. Fisem il-Kunsill natu il-mikrofu l-Sur Konders. Thank you very much, Madam President. Honor Grazie tassew, Signora President, Onorevoli Membri, Sur Kommissarju. Naħseb illi aħna rajna pass importanti l-qoddim fir-relazzjoni tagħna mas-Serbja s-sena l-oħra mod partikolari meta aħna bdejna ninnegozjaw żewġ kapitli. Dan ovvjament juri progress fin negozju ta' sħubija. Dan il-progress huwa riżultat tal-isforzi komuni u tal-impenn li ħadna aħna għal dan huma affarijiet sbieħ u aħna ħadna nota wkoll ta' sottomissjoni tas-Serbja dwar il-pjantazzjoni dwar l-istat ta' dritt aħna issa qed nistennew l-implementazzjoni sħiħa ta' dan u track record tagħhom. Fil-rigward l-approċ il-ġdid tagħna, l-kapitli 23 u 24 sar jiġu indirizzati kmieni fin-negozjati. It-tibdiliet iridu jisiru b'mod parallel mal-bqija tan-negozjati fost il-kapitli li bdejna fostom uh, eh, kapitlu 35 dwar relazzjonijiet bejn Belgrad u Pristina Il-tajmiet li ksibna fid-dialogu ta' faċilitazzjoni u huma kisbiet importanti ħafna. Aħna nafu illi fuq level politiku ma kienx dejjem faċli u aħna nkoraġġajna l serbja biex timplementa dan malajr kemm jista' jkun aħna ser insegwu mill-viċin dan il-proċess, il-proċess ta' normalizzazzjoni mal-Kosovo, dan irid isir fl-istess ħin mal- mal ma tsir dawn il-negozjati anke fir-rigward tal tal-kriż tal-immigranti importanti ħafna għalina illi ikolna din l-isfida kritika f'din il-negozjati ma' Serbja u nkomplu nejnu fuq livell tekniku u fuq livell finanzarju f'dan il-qasam. il kunsill juħonota nota kol tal-parteċipazzjoni attiva ta' fil- ta' Serbia fil-reġjun. Fil Ir-rol ta' Serbja huwa importanti ħafna għal stabilita f'dan ir-reġjun. Is-Serbja hija imsieħab importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea u aħna e, u koll nifruħulom għal tmexxija tal-OSCE. Għatfad l-inna kwistjonijiet pendenti u koll, mod partikolari fil-vicinat tana, il-Konsil għalek jappella sabiex Serbia tkun f'konformità mal-politika komuni barranija tal-Unjoni Ewropea. Is-Serbija parti mill-viżjoni komuni tagħna. Nistgħu nikkonkludu illi l-proċess ta' tkabbir wassal riżultati is-sena l-oħra. Per eżempju, ksibna riformi leġislattivi li se komplu jissaħħu u implementati kif suppost, mod partikolari fil-qasam ġudizzjarju il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata kif ukoll il-libertà ta' espressjoni u l-medja. Nixtuq ukoll ikun hemm iktar progress fil-ftehim ta' implementazzjoni fil-Kosovo. L-elezzjonijiet li ġew mħabbra nittamaw li ma waslux għal dew minn f'dawn il-progress, jekk intlaħqu dawn il-kriterji aħna lesti li niftħu kapitli oħrajn ta' negozjati mas serbja matul il-Presidenza tagħna. Grazzi, Sinjura President. Grazzi tassew, Ministru, nixtieq sanaddi il-mikrofonu lill-Onorevoli Han li ser jkun qed jirrappreżenta lill-Kummissjoni. Grazzi, Sinjura President, Ministru u eh, nilqaw koll il-Ministru Jaksimovic u l-Ambasċatur tal-Kosovo. Nixtieq nifraħ lil David McAllister għal riżoluzzjoni tiegħu fuq ir-rapport ta' progress tal-2015. Dan din hija evalwazzjoni bilanċata u komprensiva tal-progress tas-Serbja fit-triq ta' ħalejn l-Unjoni Ewropea. Dan anke fid-dawl tar-rapport tagħna tal-2015, is-Serbja ħadet pass importanti l qudiem fil-negozjati tas-sħubija, is-Serbja kisbet ħafna affarijiet biex tilħaq l-anijiet ta' sħobija fl-Unjoni Ewropea għamlet ukoll progress fl-implementazzjoni ta' program ta' riforma strutturali u politika. Is-Serbja lesta u koll li jittejjeb ir-rabtiet tagħha, relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi fil-viċinat. Is-Serbja tagħmel ukoll progress fir-riforma tal-amministrazzjoni pubblika u fit-tisħiħ tal-istat ta' dritt. Bl-adozzjoni ta' pjanijiet tazzjoni komprensivi U fl-istess ħin qed kompli tajjeb relazzjonijiet tagħha mal-Kosovo. Intlaħħu wkoll ftehim fawissu tas-sena l-oħra. Jiena ninsab impressjonat bil-mod li bih is-Serbja u ċ-ċittadini tas-Serbja qegħdin jindirizzaw il- il-mewġa migratorja li qed tasal f'pajjiżhom dan qed jagħmluh b'rispett lejn il-valuri kollha Ewropej. Dawn l-isforzi kollha jeħtieġu kuraġġ u impenn u waslu sabiex jifetħu żewġ kapitli u din hija xi ħaġa illi rridu nirrikonoxxu. Irridu nkomplu nibnu dan il-progress biex immexxu il-qoddim dan il-progress, mod partikolari fl qasam tal-ġudizzjarja, l-ġida kontra l-korruzzjoni, l-kriminalità organizzata, il-libertà tal-espressjoni, l-amministrazzjoni pubblika, il-ġida kontra l-diskriminazzjoni, il-protezzjoni tal-gruppi dajfa u l-minoritajiet u anke l-ekonomija. U importanti wkoll li jitkompla l-approċ kostruttiv ta' Serbja u jkompli jinkiseb progress fir-relazzjonijiet mal-Kosovo. Dan għandu jisir fl-istess waqt ta' proċess ta' adeżjoni sabiex jintlaħqu l-lanijiet prinċipali identifikajna fil-qafas ta' negozjati. Jiena lest ukoll inħares lejn il-passi li jmiss jiġifieri biex ikollna niftħu kapitlu 23 u 24 biex flimkien anke ma jiena nittama kif jittama anke ir-rapporter McAllister li dan jista' jsir fl-ewwel nofs tal-2016. Dan ovvjament jiddependi minn kemm is-Serbja kapaċi tilħaq dawn l-anijiet. Għalhekk jiena nilqa l-pjantazzjoni dedikata tas Serbja fuq il-minoritajiet. Anke f'Brussel, dan jiddependi anke mill-istati membri sabiex jieħdu azzjoni mal kemm jista' jkun sabiex jieħdu deċiżjoni fuq x'għandhom ikunu l-passi li jmiss Għalek, man għanna noqodu attendi biex ma nżidux kriterji li ma jgħawx taħt l-akki Ewropew jew il-qafas ta' negozjati. Importanti ħafna li t-tilwim bilaterali ma jxekkilx il-proċess ta' adeżjoni. Fl-aħħar, aħna ħadna nota tal-gvern li jixtieq li kunem elezzjonijiet nazzjonali u nittamaw li Meta jitwaqqaf gvern ġdid, is-Serbja jirnexxiela tkompli timpenja ruha biex tagħmel riforma fl-aġenda tagħha u tkompli tep relazzjonijiet tagħha mal-Kosovo. Sinjuri, il-Kommissjoni Ewropea hija impenjata biex tappoġġa u tigwida l-Serbja fi triq tagħha lejn l-Unjoni Ewropea. Napprezza l-fatt li Parlament Ewropew ukoll huwa tal-istess opinjoni. Grazzi Sur Kummissarju. Naddu issa għall-ewwel kellim prinċipali fisem il-gruppi politiċi nibdew bis-sur McAllister fisem il-PPE. Sinjura President, Sinjuri, qabel il-miliet, is-Serbja għamlet pass importanti il-qoddim lejn is-sħubija fl-Unjoni Ewropea Sentejn wara li bdew il-diskussjonijiet ta' adeżjoni u ftit xhur wara li tlaħaq ftehim ġdid mal-Kosovo infetħu l-ewwel kapitli ta' negozjati. Il-Gvern Serb pal-Ministru Dranko Joksimovic, il-Ministru l-Affarijiet Ewropej li jatmana illum, qed juri impenn għal proċess ta' integrazzjoni Ewropea. Jien nixtieq nisħaw fuq erba' punti prinċipali fuq din riżoluzzjoni. L-ewwel l-istat ta' dritt. L-Unjoni Ewropea taħdem fuq l-istat ta' dritt meta jiġi rispettat dan il-prinċipju ikun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini għall-istituzzjonijiet għall-istat u għall-ekonomija kollha kemm Is-Serbja għandha tiġġielet il-kriminalità u l-korruzzjoni u jkollha u għandha tiggarantixxi li jkollha ġudis sistema ġudizzjarja indipendenti. It-tieni demokrazija. Din ir-riżoluzzjoni tisħaq fuq l-importanza tal-irwol attiv tal-Parlament u l-parteċipazzjoni ta' forzi li huma importanti ħafna għal għal soċjetà demokratika. It-tielet, il-libertà tal-medja. Libertà tal-medja huwa element importanti tad-demokrazija li ma jistax sempliċement jiġi adottat billi nadottaw liġijiet, irid ikun hemm ambjent eh, pożittiv għal-medja, l-flifħet taħdem il-medja. Irid ikun hemm ukoll kooperazzjoni reġjonali relazzjonijiet mal-pajjiż tal-viċinat u mal-pajjiżi tal-Balkan tal-Ponent u importanti ħafna biex jarsqu iktar viċina l-Unjoni Ewropea. Il-parteċipazzjoni tas-Serbja u l-promozzjoni tal- parċipazzjoni tal-reġjun hija xi ħaġa aħna nilqawha. L-aħħar ftejmiet li nkisbu taħt il-qafas ta' dialogu fi Brussell u wera l-pass importanti l qoddim sabiex ikun hemm relazzjonijiet aħjar bejn is-Serbja u l-Kosovo. Iż-żewġ naħat issa jridu jimplementaw il-ftejmiet li ntlaħqu.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 Eh, Dr. li mal ta' Serbia dawn l-aħħar snin u bil-ftuħ ta' żewġ kapitli fuq il-kontroll finanzjar u normalizzazzjoni bejn Pristina u Belgrade turi eh, l-impenn ta' riformi mod determinat. U għalhekk aħna nilqaw din ir-riżoluzzjoni u nagħmlu appell biex il-kapitli 23 u 24 ikunu miftuħin mill-aktar fis possibla xumma determinanti għal riforma tas-soċjetà serba fid daw tal-esperjenza tagħna ta' Slovenja nista' ngħid li huwa importanti il nżommu dinamika u r-ritmu tan-negozjat u lek nittama illi l-elezzjonijiet antiċipati mhux se jkollhom impatt fuq l-għaġla tal-implementazzjoni tar-riformi fis-Serbja. Is-Serbja għandha bżonn ta' pożizzjonijiet ċara u maquda fuq l-orientazzjoni Ewropea għandha bżonn ta' esperti, eh, servizz ċivili jkun determinat u l-għanuna ta' ċittadini kollha biex jilħqu l-lan komuni tagħhom. Iġifieri Serbja moderna u qawwija ekonomikament li kollha rwol ta' eh, tmexxija fil-Balkani tal-Ponent. Il-banda l-oħna Serbia m'għandix bżonn ta' politiċizzazzjoni laqas ta' interess egoistiku politiku fuq dak li kun interess ta' soċjetà. U minnu responsabli ta' situazzjoni fil-mezzi ta' xandir ta' Serbina pala ġurnalista li kont għandi bżon nitkellem fuq il-ġrajiet tal-aħħar tas-sena u dak li għal-Ministru eh, fuq il-kritika eh, il-ġurnalisti nisa u għalhekk dan eh, kien kienet ixxowwex is-sitwazzjoni diġà ħażina u għalek il ġurnalisti għandhom bżon kunu iktar kawti da mux il-futur li jiena nishtiq għas-Serbja. Fil-fat għanna bżon negarantixxu futur aħjar għaż-żazax Serbi u għanna bżon illi mill milli ħallu il-pajis. Dan huwa suġġett li se nintekaw l-attenzjoni tagħna xekk li żgħażagħ jitilfu t-tama f'Serbja li tkun aħjar fil-futur ovvjament ma jkunx pastajja fil-qoddim. Grazzi. Madam President, as Rapporteur for Neighbor... Sir Tanak, Jiena ħdimt viċin ma' Sur McAllister f'Montenegro u nixtieq nifraħlu fuq dan ir-rapport dwar is-Serbja. Is-Serbja daf fil-istat bikri ta' adeżjoni fl-Unjoni Ewropea li xada biss kemm l-istat il-proċess ta' screening f'Marzu ta' sena li għaddiet. Ir-rapport xorta waħda juri li jinkiseb progress numru ta' oqsma tal-aki u li għandna raġuni għalfejn nkunu ottimistiċi li Serbja tkun kapaċi mmixja timxi f'din it-triq minkejja il-pressjoni mill-immigrazzjoni. Imma għandna relazzjonijiet aħjar mal-Kosovo. Ser il-relazzjonijiet bejn Serbja u Montenegro huma pożittivi u tkompli jiżviluppaw. Anke l-kooperazzjoni tal-polizija tkompli tiżviluppa u din tista' tiġi użata sabiex jiġġieldu l kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. U nabbel ma' David illi kapitli 23 u 24 għandu jinfetħom l-kem jista' jkun fuq l-iskambju ta' data ta' sigurtà din hija xi ħaġa li aħna nilqawha fuq l-implementazzjoni tal-ftehim eżistenza tal-2015 li huwa għandu li ibaxxi roaming charges fir-reġjun ser jgħin ukoll biex jkun hemm iktar kooperazzjoni nieħu l-opportunità sabiex nappella lil eh, gvern ta' Belgrade sabiex jaħdem fuq kapitlu 31 fuq il-UCFSP anke mar-Russja. Is-Serbja huwa hija pajis importanti ħafna fil-Balkani u għalija importanti ħafna li eh, fil-proċess ta' stabilizzazzjoni ta' dan ir-reġjun. Grazzi. Grazzi. Tassew nadusa għal Livo Weigel għandek żewġ minuti. Spoštovana predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Grazie ħafna, president, su komisarju, Onorevoli Ministru, jina pjaċir kbiret nara illi l-grupp għalde eh, jappoġġa il-Serbja u l-isforzi tiegħu biex ikun jista' jirrispetta l-kundizzjonijiet fil-qafas ta' dak li jista' jkun il-konformità ma' normi ma' regoli li waslu lejn l-Unjoni Ewropea jiena nixtieq Eh, nirringrazzja lil David McAllister dokument eccellenti tiegħu kif ukoll għal kooperazzjoni mal-Shadow Rapporteurs ma nridux ninsew illi kull pajjiż tal-Balkani tal-Punent li jsibu mal-Unjoni Ewropea għandhom bżonn ikunu valutati għabbażi ta' riżultati konkreti u l-progress tagħhom hemm bżonn ukoll ikun kontribut f'din il-perspettiva Ewropea, jekk naħna nildu bħala punta tlu illi l-istat ta' dritt huwa l-bażi tal-politika ta' tkabbir, nafu allura il-serba deġa għamlet ħafna meta mqabla ma' riformi tal-ġustizzja per eżempju, u għalek ma nistawx naraw il-fatt li l-politika hija preżenti wis fuq il-mezzi tax-xandir. Warek din il-preżenza teżisti li tħassibna sow fis-settur tal-mezzi tax-xandir għanna bżonn nam dawk li nistgħu biex hekk il-ġlida għal libertà tal-medja ma tkunx limitata biss għal promozzjoni ta' seta fil-post. Soċjetà ċivili wkoll għandha bżonn tagħmel parti mill-proċess demokratiku u mhux tkun xaħġa ħaġa illi tippermetti lis setat illi juru frustrazzjoni tagħhom u rrida għal-ħakma tagħhom u għalhekk aħna nixtiequ li Serbja tikkonforma mal-politiki barranin kif ukoll tas-sigurtà għax is-Serbja m'għandix alternattiva Nilqaw għal daqstant il-progress fi normalizzazzjoni ta' relazzjoniet mal-Kosovo u ovvjament ta' jiddependi miż-żewġ naħat u huwa importanti ħafna li s-Serbja s-saħħa demokrazija hemm bżonn tkun waħda inklużiva u biex tkun u koll taffi il-ħakma politika. Frunzulika? Yes. Għandek blue card Mr. Frunzulika. Dear colleague, I'm talking like a friend of... Aziz kollega, titkellem pala ħabib ta' Serbia, ma nixtieq insaqsik, ma taħsibx illi Serbia għandha bżonn tikseb ħafna tiżjib meta wieħed iqis li eh, s-sigurtajiet ta' ċertu minoritajiet. U x'taħseb illi il-gvern ta' Serbja kultant jitkellem b'mod xettiku lejn l-Ewropa. Ma taħsibx li dan għandhom jiqfu mill-li jagħmluh u forsi jippruvaw jimmanipla l-opinjoni tal-pubbliku f'dan ir-rigward? Grazzi. Uh, I indicated in my in my Jiena semmejt fid-diskors tiegħi illi s-Serbja tkun ċara fuq lan tagħha fuq is-sigurtà fuq il-politika tas-sigurtà komuni u politika barranija. Ma naħsibx li jagħmel sens laqas s serbja u għall proċess ta' integrazzjoni jekk jekk jekk jibqaw għadejn b'relazzjoni tagħhom mhux daqstan ċari mar-Russja. Grazzi l-Onorevoli Ħaġi Ġorġu jekk jogħġbok. li jekk ma għax ismek kif suppostajt il-President. Eżis kollegi, il-Balkani tal-Ponent, il-Pajis tal-Balkani tal-Ponent, għandhom esperjenzi diffiċli mod partikolari fid-disajnijiet fejn nixtaret ħafna dem issa wasalna f'fażi ġdida fejn saru ħafna sforzi biex insolvu dawn il-kwistjonijiet mhux permezz tal-użu tal-armi ma permezz tal-kooperazzjoni l-Unjoni Ewropea għandha tkompli tappoġġa dawn l-isforzi u f'dan il-kas partikolari għanda tkompli tmexxi l-qoddim dialogu bejn Belgrade u Pristina sabiex tinstab silwazzjoni politika fil-kwistjoni tal-Kosovo. Aħna ma nħossux illi f'dan il-kas l-Unjoni Ewropea tiflaħ tpoġġi f'periklu dawn l-isforzi qed isiru għal progress. Kwalunkwe riżoluzzjoni għandha tkun riżultat ta' dialogu bejn Belgrad u Pristina. Pala grupp aħna nappoġġaw il-strateġija ta' adeżjoni ta' Serbija ma ma naqblux mal opinjoni tal-Unjoni Ewropea e kif eh, edha hekk kif għandna prezentat fil-dikrazzjoni um, u ma naqblux li nimponu ċertu modelli li kellhom modell li kellhom effett ħażin fuq popli oħra Ewropej. Irridu nappoġġaw il-pajjiż, irridu nappoġġaw fl-isforzi tiegħu sabiex isolvi dawn il-kwistjonijiet diffiċli. Irridu wkoll li jkollna riforma fil-stat ta' dritt, il-kriminalità u il-kriżi tar-refuġġjati li li għandhom mawċ ċomuma mawkol. Grazzi tassew. Naddu issa għall-Onorevoli Xoltex. Eh, eh, spoštovani, spoštovane, hvala za besedo. Najprej bi si seveda... Grazie ħafna, l-odwa tajba lil kulħadd, jiena l-ewwel net. Nixtieq nirringrazzja senjur Sinjur Alistair tar rapport eċċellenti li kiseb. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l relaturi kollha korrelaturi kollha tal-kooperazzjoni tagħhom. Jiena naħseb li din il-riżoluzzjoni tas-sena li għaddiet jew waħda kompluta ħafna qed inkopru l-aspetti kollha jiena naħseb li s-Serbja għamlet tassew progress kbir u għandek dawn iż-żewġ kapitli ta' negozjati li nfetħu din hija prova u jiena tassew nittama li dan il-pajjiż se jkomplu għaddejjien bl-istess dinamiċità, bl-istess ritmu fil-bqija tan negozjati. Imma huwa wkoll importanti li s-Serbja tibqa parteċipant importanti ħafna fil-Balkani tal-Punent. Jekk ir-relazzjonijiet f'din iż-żona jkunu tajbin dan se jibbenefikaw minnu il-pajjiżi kollha tal-viċinat. Sur McAllister sema kwa l-istat ta' dritt dan huwa fatt li għandu impatt l-aktar fuq il-demokrazija drittijiet tal-bniedem kif ukoll indipendenza tal-ġustizzja kif ukoll fuq elementi oħrajn. Huwa possibbli illi jisir titjib ulterjuri. Jiena naħseb ukoll illi relazzjoni mal-settur mhux governattiv titjib, pero għatem xie sir. Xie rridu ninkludu u koll eh, soċieta ċivili fil-gradi l-aktar oljien ta' teħid ta' deċizjoni, anka fix xandir anka fil-kontroll ta' xandir u is-situazzjoni prezenti tal-ġurnalisti. Rridu nigarantixxu li daw il-professjonisti li huma jkun jistgħu jitkellmu mod liberu li jagħtu l-idejat tagħhom illi xi drabi ma jkunux joġbu l-gvernijiet u l-autoritajiet. Punti ħor importanti, Serbia kellhom rwol importanti ħafna għal dik li hija l-kriżi tal-migrazzjoni u jiena tassew minn qalbi nixti eh, l-aħjar għal dan il-pajjiż fil-futur. Sinjura President, inti enfasizzajt fuq il-kwistjoni prinċipali fuq il-referendum tal-Unjoni Ewropea. Aħna mhux se nkunu qed nivvotaw biss mir-razzjoni tal-Unjoni Ewropea, imma il-fatt illi jekk nibqaw fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tibqa' dejja bl-ambizzjonijiet neokolonjalisti. Fid-dawl tal-kriżi migrazzjoni rajna dan kif poġġa pis fuq is-Serbja. Din is-sitwazzjoni ser tkompli ser dallar jekk ikun hemm sħobija ta' Serbja fl-Unjoni Ewropea. Ma nistax nifhem kif is-soluzzjonijiet proposti għal eh, kriżi tal-immigrazzjoni li taqlab aktar lejn il-vant, ma nafx kif din nistaw narawa għal xejn ħlif qed tkompli tagħmel kriżi għall-ar. it tal-pubbliku fuq din il-kustjoni fuq il-moviment ħieles tal-persuni juri il-falliment tal-negozjat li prova jagħmel Cameron. U mhux qegħdin naraw l-Unjoni Ewropea ta' dik li tassew i għanna ħafna opportunitajiet fid-dinja imma jekk ħanibqgħu fl-Unjoni Ewropea ħanitilfu il-qalep u ġbejna. Grazzi, tassew naddu issa għall-Onorevoli Schaffhauser. Aziz, kollegi, is-Serbi għandha vokazzjoni irid tinkludi ruħa fil-Unjoni Ewropea mġedam mill-popli anki għetam sforzi xwet jagħmel bil ġrida kontra kriminalità Għaliex insaqsijek dan ir-rapport jitkellem fuq l-ekwilibrju għaliex ma nasbux fuq, ma nitkellmux fuq dak li jtħiġri fuq l-insara fuq il-mafja u anke ir-reati kontra l-poplu serb. E fil propaganda ta' NATO eh, provi falsi mill-Ġermanja biex ta' tindif eh, etniku biex ġustifika bombardament jipprovaw li ġustifika ferti ma jistawx ikunu ġustifikat l-erda ta' soċjetà ċivili u tal-ekonomija u l-ġustizja internazzjonali ma tajt skiet sħiħ ħadd ma jitkellem u ma nitkellmux fuq il-gidbeb, fuq il-Serbja, fuq il-mafja, għabassi ta' networks kriminali u nsaqsiw lil serbja li l-politika ta' tkabbir tagħna hija għal Alsasjan li huwa Ewropew għalhekk minn flok nagħmlu minn dawn il-pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant pont bejn il-Punent u il-Vant, anzi intkom qed taqsmu qed irdu il-vant biex ikun hemm ħakma tal-punent tas-servizzu tal-Istati Uniti. Il-politika tagħkom ta' tkabbir ja kontra l-Ewropa. Grazzi. Ugye ħafna. Grazie, Onorevoli membri, dan huwa rapport fuq is-Serbja. Is-sur Epitideus issa. Nudilek il-kelma, grazzi ħafna, President. Is-Serbja għamlet progress sostanzjali fl-isforzi tagħha biex issir membru tal-Unjoni Ewropea u dan huwa importanti ħafna minħabba deċiżjonijiet diffiċli li qed intolbuhom jieħdu pereżempju konformità tal-politika tagħhom l-politika tal-Unjoni Ewropea anki lejn ir-Russja qed intolbuhom illi jfu l-awtonomija ta' Vojvodina biex jitrattaw in-nies li huma kriminali tal-gwerra kif ukoll li jipprovaw jiffaċċaw it traumi tal-passat dan ir-reġun u l-interpretazzjoni differenti tal-istorja reċenti. Il-proċess ta' sħubija ovvjament għandu bżonn jaqbad id-fit ma' normalizzazzjoni ta' relazzjonijiet u rikonoxximent tal-Kosovo li hemm wara kollox twildet in-nazzjon serba imma L-Unjoni kif tista' s li seba biex tkun konsistenti fl-obbligi tagħha u mbagħad ma jagħmlux l-istess ħaġa mal-Kosovo u jittolleraw il-ksur tad demokrazija f'dan il-pajjiż su għalhekk m'hemmx xi rikonoxximent ta' separazzjoni tas-setat u hemm revoka ta' sentenzi mill-qorti għandna standards doppji. Hemm pajjiżi bħal Ġermanja li għandhom interessi politiki joħru li huma responsabbli għas-sitwazzjoni li għandha f'dima l-Unjoni Ewropea llum sanna għat-tmim tal-key speakers fissem il-gruppi politiċi issa l-ewwel is-sur Preda. Nadilek il-kelma grazzi ħafna Signora President. Nixtieq nifraħ lil kollega McAllister tiegħi għal rapport tiegħu biex teskriva l-integrazzjoni tas Serbja lejn sħubija tal-Unjoni Ewropea u hekk is-serbas eh, setat tiftaħ l-ewwel kapitli fl-14 ta' Diċembru na kuntent ħafna ta' dan. Dan huwa parametru importanti ħafna fil-mixja tal-pajis l-Unjoni Ewropew nixtieq insemmi dan il-kontest is-sitwazzjoni tal-minoranza rumena tas-Serbja. Ir-rapport Makales għandu paragrafu importanti fuq il-ħarsin tal-minoranzi u jien diġa ressaqt xi l-ewwel derba illi nsemmu drittijiet tal-minoranza rumena. Walek dawn id-drittijiet hemm bżonn isiru realtà għal dak li huwa aċċess għall edukazzjoni servizzi reliġjużi, eh, jew pereżempju il- eh, kindergarten jina rapporter għal Bosna Herzegovina u mson li najt li f'Belgrade hemm xi ambigwitajiet li hemm bżonn jitneħħu għalhekk naħseb li il-Prim Ministru Vucic għandu bżonn jagħmel għażla ċara ħafna bejn il-pożizzjoni tar ta' Russellija favur ir referendum fil-reġjun Serbska u l-injament mal-Unjoni Ewropea illi tara f'dan ir referendum fattur ta' imblokkar tal-integrazzjoni tal-Bosna Herzegovina fl-Unjoni Ewropea jina kontent ħafna li nista' nilqgħu hawnhekk il-Presidenza tal-Kunsill illi fil-15 ta' frar se tirċevi talba ta' kandidatura tal Bosna Herzegovina u nittama li tkun mil qwa Grazzi ħafna għandek mistoqsija Blue Card. U billi se titkellem iktar tard ma nistax naddilek il-kelma, ma tkunx tista' tressa, u issa naddi l-kelma li sur Fleckenstein għal żewġ minuti. Signora President, Aziz kollegi. Sur McAllister, nifraħlek, nifraħlek għal darba darbtejn. Ovvjament nistaw naraw biċċar li għatfadla ħafna xwet jagħmel fis-Serbja, imma il-progress miksub sissa huwa sostanzjali. U dan ifisser illi għanna raġun biex nirringrazzjaw il-gvern u l-poplu għall spiritu Ewropew li uraw anki matul il-kriżi tar-refuġati. F'Diċembru tal-2015 l-ewwel żewġ kapitli ta' subija ġew miftuħin u l-kapitlu 25 għaddej so dak li huwa rammardazzjoni tal-relazzjoni mal-Kosovo tajjeb illi dan irid ikun wieħed mill-kapitli li jinfetħu għax biex ikun hemm sħobija b'suċċess tal kosvo tas-Serbja huwa indispensabbli il relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi jisiru kostruttivi u jittrattaw kooperazzjoni tal-viċinat. l istituzzjoni ta' Ewropej kif ukoll fil-pajjiżi stess. Dak li ħeġġeġ is-sur McAllister kif intqal huma li l-kapitli 23 u 24 jiġu miftuħin mill-aktar fis possibbli. Il-Kummissjoni għandha raġuna mill-ftuħ tan-negozjati mal-Montenegro ila targumenta dawn il-kapit kapitli għandhom bżonn ikunu mifteħin u maluqin l-aħħar. Ir-riformi biex is-saħħa l-istat ta' dritt ehm, bidlu il-attajjeb il-ħajta kull-jum ta' ċittadini għal dik li għal-demokrazija kif ukoll setturi oħra. Imma dawn mhumiex affarijiet li jistgħu jiġru mill-lejla n-nar riformi b'suċċess għandna bżonn ikunu abbażi tal-prinċipji fejn il-setat tal-poter tal-gvern jiġi implementat. Hemm bżonn ikun hemm bażi li tkun waħda dejjema. Biex hekk il-Kummissjoni jista' jkollha politika iktar ta' teġiġ milli għandha issa grazzi ħafna is-Sinjura Tomasic għal minuta. Grazzi ħafna, President. L-ewwel kapitli fil-taħdidiet ma' subija ma' serba ġew miftaħin hemm l-progress imma ma rridux ningannaw ruħna u ngħidu il-politika tas-Serbja issa nbidlet. Is-Serbja tagħmel biss forzi minimi pereżempju mal kroazza tfadal kwistjoni pendenti fuq persuni l spall xogħol u biex tirrekonixxi wkoll il-kampijiet tal-gwerra għal Kroati kif ukoll ir-ritorn ta' assi u eh, ta' teżori tal-Kroazja u għalek stati membri u ċittadini tagħhom għandhom bżonn ikollhom fiduċja fil-ġirien tagħhom anki għaddik li hija responsabilità s-sigurtana. Kif tista' tistennew ċittadini Kroati jaċċettaw l-idea ta' politika difiża komuni f'xi gwerra fil-futur jekk sissa laqas biss stajna niftefendu dinjità tal-aħħar vitmi fil-gwerra li kellna fl-Ewropa u qed eh, tillaxka ruħa u is-serbja maħabba l-interessi personali tagħha. Ma tistgħux tistennew li relazzjonijiet bilaterali jibqgħu barra mid-dibattitu għax hekk biss nistgħu insolvu kwistjoni pendenti ta' bejnietna. Grazzi ħafna Sinjura Tomaċiċ, inti s-sursani taċċetta blue card minn għandu? Iva, jekk joġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Signora Tomacic, ovvjament inti libera li tikkritika lis serbja Jina mhux dejjem sodisfatt 100% mar riforma dejjem fil-partit fil-pajjiżi kandidati, imma il-proċess ta' tkabi ġi sospis ħames snin ilu ma taħsibx illi din hija parti mir-raġuni għalhekk l-integrazzjoni mas-Serbja ħa eh, kemm xejn pass iktar bil-mod. Sur Stani, il-Kroazja ma attakkaċ is-Serbja viċiversa, meta wieħed attekka pajjiż semson tir rakonoxxi li inti aggressur u tittamel dak li jiġi mitlub minnek biex issowi s-sitwazzjoni. U s-Serbja issa qed taġixxi su ma ġara xejn se tagħmlu bin-negozjati bil-mijiet ta' nies li ġew stuprati u sissa Eh, dawn il-persuni ma ġew sikkundanati tipprova tgħid il il-Kroazja m'għandix dritt tal-ġustizzja? Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nagħti l-kelma lis-Sur Jakuċiċ għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Iċ-ċittadini tas-Serbja għandhom stennijiet u ilhom ikollhom stennijiet biex jibdew it-taħt tan negozjati mal-Unjoni Ewropea jiena nemmen illi għalhekk hija ħaġa tajba illi bdew daw il-taħdidi tan-negozjati surħan tajjeb skonti illi l-integrazzjoni Ewropea tas Serbja bdiet nemmen illi progress sissa hemm bżonn rikonoxxut u nemmen illi r-rwol tas Serbja fil-kriżi tal-refuġati hemm tiġi apprezzat u nemmen illi għamna bżon nejnu li serba xnafu li ma speċaċ dil kriżi tal rifuġati Ovvjament u importanti li serba tirrikonoxxi id-drittijiet tal-minoranzi mhux biss tal-Kroazja ma wkoll tal-Rumanija u minoranzi oħra speċjalment fis-Sanġek kif ukoll il-kwistjoni tal-status autonomu ta' Vojdova u koll ma nasab bżon u fuqa t indipendenza ġudikatura tal-mezzi ta' xandir dawn ma kollha affarijiet irrilevanti dawn ma kollha affarijiet illi se jgħinu l-proċess demokratiku tas-Serbja. Grazzi ħafna. Is-sul Kabel jixtieq jagħmel parti tal-proċedura ta' kaċċijaj le blue kadmela Ma inti diġà tkellimt għal minuta u nofs u hemm xi MEPs oħra illi qed jipprovaw jagħmlu parti mis sessjoni ta' kaċċa SCI u dispeċi ma nistax intik il-kelma. Tifimni naħseb, issa nad il-kelma lis sur Meserich. Grazzi ħafna, Signora President. Eh, onorevoli kollegi, aħna dan il-Parlament għandna raġunijiet għawin biex eh, nappoġġaw is-subija tas serbja naqbel mal-kollegi li s serbja għamet ħafna progress u nixtieq nifraħ li rapporter għal rapport qawwi u bilanċat u nħeġġeġ li kulħadd li jivvota iva. Pala ħabib tas Serbja però nixtieq nresaq punt li ġa enfasizzat mill-ħabib tiegħi ċaw stana illi jew iktar ta' kapitli 30 u 31 tal-akkiġi miftuħin. Sa bħala storiku jiena nifhem il nazzjonijiet għandhom ħbieb fost is-setat u l-akki eh, għandu bżon il-istat ta' sħubija għandu bżon jikontribixxi għal CFSP jista' jkun hemm setat politiċi li qed titlob li Serbja waqt li qed tipprova forsi timmina CFSP ma jingħati wissi biss li dawn huma l-istess forzi politiċi li huma kontra it kabir Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-sur Ferro, minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi, eżis kollega. Jina t lura mill-Bosna Herzegovina u nishtiq najt illi Serbia nazzjon kbir li miex uh, eh, wahda uh, eh, li qed taħrab mill-ħakma u bija Ewropea u għalhekk id-dirigenti eh, l-mexxija ta' Serbja iridu l-Ewropa ma mhux dik tal-Islam radikali palmem fil-Bosnia. U għalhekk dawn iridu l-Ewropa imma li tirrispetta il-popli u l-eteċità u mhux palmet jiġri vojvodin il-mexija ta' Serbja iridu islim imma minar il-ħarsin ta' NATO u huma jridu integrazzjoni mal-Ewropa imma s-Serbi ma jridux isiru il-Kosovo il-ġdid u għalhekk aħna hawnhekk fl-Unjoni Ewropea ħenenu dawn il dan il-poplu Serb biex tassew issir nazzjoni Ewropea. Grazzi. Köszönöm képviselő úr, 30 másodpercet megspor. Grazzi ħafna għad fadlina 30 sekonda, issa is-Sur Kukan. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Komissarju, Onorevoli Ministru, nif, nifraħ lil Sur Makalista għal rapport li huwa bilanċat kif ukoll oġġettiv. Nifraħ u koll l Komissarju Han tal-li gwida li serbja biex tiftaħ il-negozjati ta' sħubija u nħeġġeġ il-presidenza Olandiża biex tkompli taħdem attivament. Serbia fetħu l-ewwel kapita ta' negozjati sena li għaddiet u kien hemm stennijiet kbar lejn il-pajjiż. Dan huwa wkoll messaġġ importanti għal reġun kollu kemmu tal-Balkan tal-Punent il-proċess ta' integrazzjoni għaddej. Is-Serbja għamlet progress tajjeb ħafna osma ta' politika bżon apprezzaw din il-progress ma fl-istess waqt joħod xar illi il-pajjiż għandu bżonn nissaħħaħ id-istituzzjoni demokratiċi stat ta' dritt kif ukoll indipendenza ġudikatura kif ukoll attivitajiet ta' kooperazzjoni reġjonali inkluż id-dialogu mal-Kosovo minkejja situazzjoni drammatika fir reġun kollu kemmu pala pajjiż li qed jinnegozja sħbija mal-Unjoni Ewropea Serbja għandha bżonn li kolla pajsaġġ ta' Malta Tandir indipendenti plurali u liberu minn kull pressjoni politika, la dubja ta' xejn is-Serbja msieħ importanti fir-reġjun u għandna bżonn ikollna fiduċja fih. Il-krisi tal-migrazzjoni rrit illi is-Serbja taħsibha bħal-Unjoni Ewropea. U għalhekk la dubju ta' xejn din l-imġiba se tottu kol se naraw kol fuq smoħra ta' politiki barranin tana fil-futur. Grazie ħafna, President. Kif xarur, Hawit, kif xarur. Grazie ħafna, Sur Hawit, għandek minuta u nofs. Grazzi ħafna, ninaqat ma sa' qabli jina nilqa dawn il-kapitli tal-bidu fostom 35 dwar il-normalizzazzjoni ta' relazzjoni mal-Kosovo Jiena nixtieq li 23 u 24 dwar il-ġustizzja u drittijiet fundamentali jinfetħu wkoll u nappoġġa l-Kummissjoni u l-isforz li tagħmel. F'dan il-pajjiż u fil-pajjiżi tal-Balkani aħna ninkwetaw li drittijiet tal-bnidem sejrin lura. Se jkun hemm l-elezzjonijiet daqt minn hawn ftit xhur ħajkun test ħana raw ftit se jiġi brabta mal oppożizzjoni partiti tal-oppożizzjoni, nħoss li d-demokrazija hija taħt il- Ija medda għandek l-attakki kontra l-ġurnalisti b'kollox 34 attakki saħħew. Allura naħseb illi meta kollok ġurnalisti indipendenti u dawn jiġu attakkati illi huma spija mek nikwita ħafna. Hemm diffikultà oħra eh, u li naqalulna li aħjar ma nidħlux fija dik l-eżerċizzi militari konġunti ma' Russja jina namel dan l-appell għal solidarieta mal-Serbja f'dak li għandu xaqsam ma' kustjonijiet ta' sigurtà jina kuntent illi aħna qegħdin nuru solidarjetà billi nagħtu xi fondi li dan il-pajjiż biex nejnu fil dak li għandu xaqsam mal-migrazzjoni u sistema tal-kwoti. Aħna nixtiequ li huma jkunu parti mill-proċess ta' integrazzjoni u parti wkoll minn soluzzjonijiet Ewropej. Kellim li mis? Makovej, jekk joġbok? Jiena nixtieq l-integrazzjoni tas-Serbja, imma għal ġid tal-popolazzjoni u mhux biex igawdu il-politiċi. Hemm tliet aspetti kritiċi il-ġurnalisti jiġu attakkati mill-politiċi saħan sitra jiġu um, ehm, aggretiti fiżikament. Dan għandu jieqaf il għaliex ma jistax ikollok demokrazija minn xandir ħieles. It-tieni net il-ġustizzja u din tkun indipendenti ħajkun hemm riforma fis-Serbja, ma dak li hu importanti mhux il-pjan l-implementazzjoni tiegħu. Jekk ma jkollokx ehm, kazijiet u dim il-orti kontra l-oligarki, il negozjanti l-gbar, u sinjuri, jibqa dan pjan bis fuq karta. Għamlu passi l-qoddim imma jina naħseb biex huma jisieħbu fl-Unjoni Ewropea iridu jibdlu ir-relazzjoni tagħhom ma' Russja. Anka eh, iridu jinfetħu aktar lejn il-plunent. Grazzi ħafna. Deli jekk joġbok? Kusin imena. Grazzi ħafna sinjura ċer. Is-sur Mekal issarra darboħra irnexxielu jisħaq fuq l-aktar punti importanti. Dawn kienu kruċali għar rotta tas Serbja fl-2015 lejn l-Unjoni Ewropea. L-ewwel kapitli ta' negozjat infetħu huwa wkoll importanti illi dan il-pajjiż jikkoopera aktar mill-viċin ma l-Ewropa f'dak li xieqsam ma' soluzzjoni għal kriżi migratorja, jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea mhux dejjem kienet ċara ma' Serbja dwar aħna x'konna din nistennew eżattament minn għandhom. Serbja però xorta għandha ħafna xogħol x'tagħmel jekk tixtieq illi tingħaqad fl-Unjoni tagħna, demokrazija pereżempju, drittijiet tal-minoritajiet drittijiet tal-bniedem. Aktar u aktar illa li xi diskussjonijiet fil-Kunsill matul ix-xhur li ġejjin se jħarsu lejn il-progress f'dawn l-oqsma biex nippermettu il-ftuħ tal-kapitli 23 u 24 li tisir aktar progress. Apparti dan hemm xi pjanijiet azzjoni u leġiżlazzjonijiet oħra illi rridu jisiru, imma nafu illi idealment mhux biss nibqgħu fil-livell teoretiku ma nadu għall-implementazzjoni. Dik il-prova li għandna bżonn. Anka il-grupp etniku Ungeriż f'minoranza għandu jkollu drittijiet indaqs daqs l-oħrajn. Grazzi ħafna Is-sur Tang, inti għandek minuta u nofs. Grazzi ħafna ċer. Jena kontent li għatawnek u nara l-impen ta' dan il-pajis lejn integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Kif għalet anka l-Kommissjoni għetin jibnu progress, track record pozittiv ħafna, wanka l-impenji tagħhom mana għedin ħallu l-frott, fatti f'Diċembru nfetħu l-ewwel kapitli tan negozjati dan huwa sinjal pozittiv, Serbia ħadet eh, passi tajbin għal dik li hija normalizzazzjoni mal-Kosovo. Hija ħaġa tajba li qed naraw dan. Però fl-istess waqt il-ftuħ tal- eh, kapitli mhux l-istess li talaqhom jew li tala in-negozjati eh, ħafna ħafna xogħol xagħti li tisir, mod partikolari żewġ punti jiena f'Settembru mor ġewwa Belgrade u kien hemm pulizija u ma nasibx li huma kienu qegħdin hemmhekk ehm, fil-gay pride biex eh, iħarsu il nies li kienu qegħdin jipprotestaw u jieħdu sem fil-gay pride. Jiena naħseb li ċertu standards ta' drittijiet eh, huma verament baxxi. Anka l-ħelsin ta' xandir jessenzjali essenzjali għal kull demokrazija. Jiena naħseb li din mhijiex stabbli biżejjed. Jiena eh, rajt rapport tal-Human Rights Watch u din tikxef kem ehm, jatakaw ġurnalisti u jatu għan fastidju għax xogħol li kuna din jamlu. Sur Mekalister ressaq rapport li huwa stabli tajjeb ħafna jiena nixtieq tassew nara illi l-kapitli 23-24 jinfetħu Enman minkejja il-progress li sar sissa xorta waħda hemm ħafna xati li tisir. Il-kellim li miss Plenkovic jekk joġbok? Grazzi ħafna. ċer, kummissjoni, kollegi. Jena nishtiq nirringrazzja l relatur għanna rapport tajjeb ħafna dwar il-progress li qed tagħmel is-Serbja. Dan ir-rapport fih ċertu kummenti konstruttivi u anka għal dawk li huma l-emendi tagħna. Nilqal ftuħ tal-kapitlu dwar il-sorveljanza finanzjarja u anka normalizzazzjoni tar relazzjoni mal-Kosovo. Issa wasal iż-żmien illi kolna riforma tal-sistema ġudizzjarja, intejbu trittijiet tal-bniedem kif ukoll intejbu s-sigurtà interna. Jiena kuntent li r-report jisħaq fuq l-importanza li kunem il-ħelsin ta' xandir bħala rekwizit għas ħubija eventwali ta' dal-pajis fl-Unjoni Ewropea u rapport tajjeb isemmi illi huwa importanti li drittijiet tal-minoritajiet jiġu mħarsa skont kif għandna f'tejjimiet bilaterali u multilaterali u internazzjonali għanna bżon illi ikunem rappresentanza tajba ta' dawn il-gruppi f'minoranza f'autoritajiet Anka dawn il-lingwi tagħhom għandhom ikunu preżenti fl-edukazzjoni, fi xandir u Naraw li però sfortunatament dan bħalissa mhux il-każ. Il-kwistjoni oħra importanti hija nies li sparixxew fi disajnijiet dawn iridu jinstabu, tridu anka ntejbu il- kooperazzjoni mal-ICTY u anka jiena namel dal-appell a Serbia biex huma jsolvu il-sitwazzjoni li għandhom xjaqsmu mal- każijiet pendenti dim il-qrati brabta mal-gwerra ta' disajnijiet. Grazzi ħafna il-kellim li mis. Pavel? Grazzi ħafna jiena bħala il-president tal-grupp informali bħala deputat Ruman, Rumen, jiena kuntent ħafna bil-ftuħ ta' dawn iż-żewġ kapitli mod partikolari normalizzazzjoni ta' relazzjoni mal-Kosovo. Dan juri li l-impen ta' Serbia huwa wieħed serju f'dak li għandu xaqsam mal-proċess biex huma jintegraw fl-Unjoni Ewropea. Nifirħilhom għandna eh, anka f'dak li għandu xaqsam mal-kriżi migratorja jekk wieħed iqabbel l approċ eh, ta' Serbia ma' pajis, ma' ta' pajjiżi oħrajn hemm xista jitjieb minkejja li huma għamlu ħafna mod partikolari nixtieq illi f'aspetti oħra jitjiebu il-drittijiet tal-gruppi f'minoranza fosthom l-edukazzjoni tagħhom, il-lingwi tagħhom u oħrajn Jiena naħseb illi hemm bżonn ta' rida politika permanenti, sforzi u sagrifiċi biex huma jissieħbu għalhekk huwa importanti li aħna nuru appoġġ li s-Serbja rridu nserħulhom moħħom li dawk li huma favur l-Unjoni Ewropea li l-isforzi tagħhom b'mod partikolari dawk ta' l-awtoritajiet tagħhom qed jagħtu il-frott u li postom u fl-Unjoni Ewropea. Is-Sur Peter Le, jekk jogħġbok, Kummissarju, kollegi, Jiena nfaħħar ix-xogħol ta' Serbja u nifraħ bih dan huwa rifless fil-rapport tal-kollega tagħna McAllister jiena Naħseb illi dan il-bidu tan negozjati huwa pass kbir il qudiem dan juri illi Serbja rispettat l-impenji tagħha. Jiena tassew nittama illi Serbja anka wara l-elezzjonijiet se tkun qed tirrispetta din id-direzzjoni li jiddeċidit li tieħu, riformi li jiddeċidit li tagħmel biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Anka li tejjeb u tibqa' tejjeb il-relazzjonijiet mal-Kosovo. hemm min jikritika li s-Serbja u xi punti huma minnhom, però nixti illi kun hemm aktar progress brabta mal-kapitli li jifdal dak dak mhumiex faċli. Il-kellim li jmiss kolla jekk joġbog, grazzina, nishti nixtieq ngħid prosel li sur McAllister ta' dan ir-report tal-progress eh, brabta mas-sena 2015 jiena naħseb hemm titjib mhux ħażin għal dak li huwa l-qafas legali, eventwalment għandna bżonn l-implementazzjoni, mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-missjoni ta' żamma tal-paċi, dawn huma importanti ħafna għal dik li hija l-integrazzjoni eventwali fl-Unjoni Ewropea. Is-sena li għaddit, ir-report tas-sena li għaddit, meta wieħed iqabbel dawn it-tnejn, wieħed jirrealizza li hemm ħafna xi isir b'mod partikolari l ġlida kontra l-korruzzjoni, ix-xandir, il-ħelsin tax-xandir, l-oppożizzjoni, il-rispett ta' drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tal-gruppi eh, li huma f'minoranza għad ħafna ġifieri xirid isir. Għal ftuħ ta' negozjati dak jibgħat eh, sinjal kbir pożittiv Dan ifisser li nibdew nitrasformaw bosta setturi f'dan il-pajjiż. Però s-Serbja trid tittejjeb il-relazzjonijiet tagħha mal-ġirien tagħha u solvi l-kwistjoni tal-frontieri, il-kriminalità li kienet ġiet imwettqa matul il-gwerra fost l-oħrajn. Grazzi ħafna sur Tokesh jekk jogħġbok għal-minuta. Grazzi ħafna. Jiena infaħar ħafna dan ix-xogħol wara tant xogħol f'Diċembru għad dan fetħu negozjati. Ma biex jisir progress tassew importanti, huwa importanti li matul din is-sena il-kapitli 23 u 24 huma wkoll dawn jinfetħu. Biex dan isir, is-Serbja trid tikseb riżultati jaħjar dak li xaqsam ma' drittijiet, drittijiet l-istat ta' dritt, demokrazija. Ħafna mill lemendi brabta ma' report ta' Sinjur McAllister għandhom xaqsmu ma' drittijiet tal-minoritajiet. Fil-passat, l-Unjoni Ewropea naħseb li ma kienx ħarxa biżejjed mal-pajjiżi li xtaqgħu jissieħbu fl-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet tal-minoritajiet u m'għandniex nerġa' nirrepetu dan l-iżball. għandek minoritajiet eh, rumeni, eh, ungerizi, aħna nixtiequ l drittijiet tagħhom ehm, jiġu mħarsa. Se nkunu qegħdin naraw it-track record ta' dan il-pajjiż f'dan il-qasam. Naħseb li dan huwa prerekwiżit estremament importanti biex dan il-pajjiż issieħeb fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sur Tokish. Ludwigsen għanda il-mikrofonu. Għandu l-mikrofonu. Grazzi ħafna. Għanda s-Serbja illi għed ta' viċina ħafna l-Unjoni Ewropea, u lek għanna bżon nitkellmu bleħen wieħed u nwaslu dan il-messaġġ ċar sakemm is-Serbja tirrappreżenta u tkun eh, msieħeb kredibbli. U jina nilqa' din ir-riżoluzzjoni mill-Parlament illi tirrikonoxxi l-aġenda tas-Serbja l-aġenda tal-riformi ġifek, ġifiri il-pajis jagħmel dawk il-riformi li għandu bżonn biex jissieħeb fl-Unjoni Ewropea u U importanti nisqu fuq il-fatt illi jkun hemm garanzija ta' stat ta' dritt, drittijiet tal-mezz ta' xandir, demokrazija, kif ukoll drittijiet tal-bniedem, dawn huma l-kriterji illi huma l-iktar il-bot mill-implementazzjoni fis-Serbja, però huma neċessarji u għalhekk hemm bżonn l-Unjoni Ewropea tissigura ruħha li s-Serbja ikolla bizzejet appoġġ. Għax bħalmu importanti illi s-Serbja sirrib qrib tal-Unjoni Ewropea nitilfu li kieku dan ma jsirx. Kif ixalur kivet kis? Grazie ħafna. Sur Kovacev, jekk joġbog? Grazzi ħafna. L-integrazzjoni Ewropea ta' Serbja tiggarantixxi prosperità paċi mhux biss għal dan il-pajjiż imma għar-reġjun kollu kemm hu. U għal dan il-an però Jiena naħseb illi huma għandhom jelbu eh, diviżjonijiet illi hemm fir-reġun biex jaslu għal dan lan. Għandek bosta gruppi etniċi fis-Serbja, Ungeriżi, Bulgari u oħrajn. Hemm ħafna dawn il-minoritajiet għandhom jgħixu fil-paċi ħdejxu xin fl-imkien. Fil-preżenza tal-Ministeru tal-Affarijiet Baranin ta' dan il-pajjiż, Aħna nixtiequ illi għanna nużaw il-klim kif suppost u mux niblu denominazzjonijiet u jiena nixtieq illi anka din il-minorità tingħata id-dritt li tistudja l-suġġetti fl-iskejjel fil-lingwa tagħha. Dan huwa prerequisit importanti għal dik li hija integrazzjoni Ewropea. Għandek blu karta ċetta? Iva? Aziz kollega, jena naqbel miegħek. Dwar dak li għadek kifet, jena nixtieq nistaqsik xi ħaġa jekk tippermettili l-ewwel net li nigarantixxu id-drittijiet tal-minoritajiet bulgari f'dan il-pajis u li ma nibqawx ninterferixxu fil-ħajja ta' kuljum tagħhom u anke li niggarantixxu il-drittijiet tal-komunità Bulgara fis-Serbja u jiena naħseb illi din hija prekondizzjoni għall adesjoni tas-Serbja. Iva, Iva għandek raġun. Is-Serbja naħseb illi għanda waħda mill-aħjar liġijiet li tirrigwarda il-minoritajiet, però xort għandhom xi diffikultajiet biex jimplementaw dawn il-liġijiet. F'ċertu zoni nħoss li huma jisom imorru lura għal dak li kien jiġri fil-passat li qatt ma talmu bot partikolari f'dak li xaqsam għal prosekuzzjoni tal-reati, l-pulizija, l-aktar u aktar fejn ikollok minoritajiet differenti. bħal per eżempju l-minorita bulgara. Grazzi kollega. il blokard edha biex namlu mistoqsijiet u biex biex namlu stqarrijiet. E, u mistoqsijiet li u għet ikun jistaj rispondi. Il-senjura Post. Grazie ħafna, President fin-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u Serbja il-qasam iktar importanti huwa d-drittijiet tal bnidem u rridu nkunu e, e, rridu nkunu nistgħu nkejlu kemm se jkollna suċċess e, u batem oqsma oħra speċjalment per eżempju fuq il-protezzjoni tal-LGBT fi s soċjetà fis-Serbja qiegħda tagħmel ħidma tajba ħafna u nistaw eh, ninvolvuhom f'ħafna oqsma li rigwardaw drittijiet tal-bniedem il-prinċipi tal-demokrazija. U għat il-vjaġġ eh, ta' delegazzjoni tagħna fis-Serbja eh, jiena tkellim fuq din il-problema tal-violenza li qed iżdied kontra n-nisa flimkien ma' Sturbuzek u għadna li Serbia eh, għanda eh, eh, tejjeb il-protezzjoni tan nisa biex tilħaq l-standard tal-Unjoni Ewropea u rridu nżommu taħt kontroll din is-sitwazzjoni. U situazzjoni anki tal-Roma hija parti oħra tal rapport Il-President interrompa l kellima Għaw blu kard missur Ruano, taċċetta?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 Jena kontent illi li tkellmu fuq din il-kwestjoni importanti. Imma kien hemm ħaġa mill ġimgħa li għaddiet kien hemm diskussjonijiet minnaħa ta' Sinjura Mogherini bejn il-kapijiet differenti fuq il-Kosovo, però ma kienx hemm ħafna informazzjoni u ma nafux eżattament x'kien il-kontenut ta' dawn id-diskussjonijiet. U mod partikolari fuq il-autoritajiet lokali fil-Kosovo kien hemm negozjati, però m'hemmx informazzjoni fuq il-kontenut. Barra minn hekk kien hemm ħafna miżuri li ttieħdu minn autoritajiet lokali li ma kienux popolari, anzi kienu ma kienu popolari xejn. U fuq e, nixtieq nkun naf e, fl-Unjoni Ewropea se jiġri issa minn naħa tal-Unjoni Ewropea taċċetta blue card minn anti Surbonanno? Le. Mela reġgħu qalulek le Surbonanno. Bekk temmejna il-lista tal-kellima, nibdew il-proċedura catch the eye l ewel Is-sur Petir. is senjura Petir. Grazzi President. Il-kontinuazzjoni tal- eh, Partit Ewropew tas Serbia u importanti għal xlok tal- Ewropa. U dan huwa importanti għal ġrin kollha, ma jien nixtieq ngħid li jiena m'iniex kuntenta bil-progress ta' Serbja u rispett tal drittijiet tal-minoranza. U dana eh, hemm bżonn inni memx appoċ finanzjarju għal kodba bil-Kroat u l-Kroati ma jistawx jihdu sem fil-ħajja fil pubblika. U dana huwa kontra l-akki Ewropew. Jina nitlop li l-Serbja tbiddel il-liġi għalix fil-fat edha edha e, e, hija teddida għal popolazzjoni kroata. Eh, fil-reġim ta' Draġu Mihajlovic tal-2013 jina appella l-politiċi biex ma jkunux radikali. U bekk inkunu għedin nibatu messaċ li huma lesti rispettaw l-aki u jkomplu l-proċess ta' integrazzjoni u jaħdmu fuq relazzjonijiet fir-reġun. Grazzi. Is-sur Marjas. επέδειξαν κατά τη δεκαετία του 1990. Grazie. Fuq il-politika barranija mill-1999 mill-Germania u l-Austria, l-onet kien il-frammentazzjoni tal-Jugoslavja, mbagħad wara 10 snin ta' bombardamenti kontra Serbja minn naħa nato aħna rajna ħafna postijiet fil-pajis illi u anki l-aċċess għal-bahar ġi interrott għanna situazzjoni għonek ta' stabilita eh, ekonomika fi Serbia u u issa tasa l-Europa bħala ipokrita u iridu issa illi eh, eh, iridu rispetta l-valuri u, u prinċipi Ewropej. U aħna tlabna illi ikunem rikonoxximent tal-Kosovo minnaħa ta' Serbia. Issa, fuq il-Serbia u rwol li t-telab kontribut importanti ħafna anki minnaħat tal-Knisja Ortodossa l-Greċa minn dejjem kienet tappoġġa li Serbia b'mod appo pożittiv. Il-kellim li mis. Grazie. Jena u koll nishti nesprimi sur Rados. Għal daw kolla li tkellmu fuq Serbia għax dana sej jwassal għad demokratizzazzjoni ta' soċieta, dan importanti għal bakkani tal-punent. jena nishtiq najtu kol eh, li jem proċess kontroversjali ħafna fi Serbia. Il-privatizzazzjoni tal-medja, bħalissa l-medja qed jiġu konċentrati u dan huwa perikolus għall-libertà tal-istampa. U riżultat kien li hemm ħafna lingwi ta' minoranza u eh, il-medja bil-lingwi ta' minoranza ġew maluqin. Mal Kulħadd għandu dritt ikun jiġi informat fil-lingwa tiegħu. U għal din ir-raġuni jiena nitlob lill unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew b'mod partikolari iżom situazzjoni taħt osservazzjoni fil-libertà tal-medja. Issa, grazzi, Issur il-kellim li miss. Grazzi, kommissarju, kollegi, jiena xtaqt eh, nitkellem għaxina jiena rapportera għal Kosovo eh, u jien napprezza xogħol li għamilt mal-rapporter McAllister u il-progress li eh, li saru fil-ġrida kontra tortura u jena appoġġa u koll il-ftuħ ta' kapitoli ma' l-Unjoni Ewropea fil-negozjati għal jena nishtiq li Serbia essir membru tal-Unjoni Ewropea kif koll il-Kosovo. Em zoċ kwistjonijiet li jien in nqajjem li huma Eh, importanti ħafna. Waħna minnhom hija li fid-dialogu bejn Serbja u Kosovo hemm il-prinċipju ta' relazzjonijiet tajbin bejn ġirin bħalma hu fil-Unjoni Ewropea u dan jfisser li s-Serbja għandha tappoġġa il-talba tal-Kosovo biex tidħol fil-ġus maquda u f'organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn u mhux li jibblokkawha għax dejna hija parti eh, minn kom komunità ta' kollaborazzjoni u nixtieq ukoll illi ma, nis, ma, li, ma, ma morux kontra anki il-medja li kritikaw, għax anki dina demokrazija, grazzi. Istur e Castaldo, grazzi Presidente. Il-rapport tal-kollega eh, McAllister jitkellem fuq ħafna kwestjoniet importanti, jitkellem fuq eh, suġġetti li naqbel maħħom il-problema ta' sistema ġudizzjarju illi eh, mimli kawzi mdewma u pressjoni politika u l-korruzzjoni li ha persistenti u diskriminazzjoni tal-nis vulnerabli bħal LGBTI u minoranzi lingwistiki lingwistiċi, eh, il-parteċipazzjoni tal-oppozizjoni għal proċess politiku, anki l-integrazzjoni, biex ma nitkellmux ukoll fuq retorika li għadha xejn waħda militari żejjed. U hemm eh, problema kbira, il-problema tal razzjonijiet mar-Russja. Ma nistax nara, ma nistax nifmu għaliex dana mhuwiex Mwix, ma nistax nużaw bħala strument biex nużaw, eh, nużaw bħala argument eh, politiku u, u mux bħala ostakolu. U specialment anki meta isu li il politika tagħna wkoll kolli ambigwa uh, minnaħa wahda uh, ninnegozjaw Nord Stream u minnaħa l-oħra namlu sanzjonijiet ma' Russja. Ejn nibdew nużaw sens komune, ejn approfittaw minn din l-okkażjoni e sur Grazie. Fuq rapport fuq Serbia, nishtiq najt xini għal pozizjoni tal-minoranzi nazjonali. Il-liġi il tal-Konsil Nazjonali għu maġiċ amendat skont il-talba tal-orti kostituzjonali dan kien jiskadi fl-2014. Nishtiq napella biex din il-liġi tiġi adottata. U il-Konsilli Nazzjonali telfu ħafna mis-setat tagħhom u ma, ma, ma jistawx jaħdmu il-medja ġiet trasformata il-lingwi ta' minoranza eh, ġew mneħin mill-programmazzjoni il-drittijiet eh, nazjonali mhumiex rispettati. Ir-rapport jitlob l-gvern ta' Serbia jimplementa il-konvenzjonijiet internazzjonali imma mhux biżejjed nagħmlu dan l-appell. Il-konvenzjonijiet internazzjonali li jiġu implementati għandu jkollna għaw lingwaġġ iktar qawwi ehm, lejn is-Serbja. Is-Sinjura e Sweċċa. Nixtieq nibda billi nifraħ li sur Mekalik tsera rapport eċellenti e li fih l-argumenti kollha li diskutejna imma anki għal ħafna emendi illi eh, inkluda mill-MEPs kroati. Imma ħafna dettalji mill-rapporti preċedenti eh, ifissru illi Serbia għatri taħdem eh, Serbia. Tkun importanti ħafna illi l-politika baranija tiġi armonizzata mal-politika baranija tal-Unjoni Ewropea, speċjalment meta niġu Russja. U anke il-Prim Ministru jappoġġa il-referendum per Repubblika Sirbsa illi Sirbska illi miex aċċettabbli. U anki l-autonomija ta' Vojvodina u l-arfin tal-diversità kulturali kif ukoll il-destin tal-persuni l-intilfu. Eh, Aħna stan insistu fuq dan u u ah, ah, jena zgur li nirna xinna nirsolvu ah, din il-kwistjoni bilateralment. Il-kellim li miss surxuvu. Grazzi. Jena naħseb illi il-raġuni, il-raġunijiet illi għal-jom Serbia u l-Unjoni Ewropea eh, eh, zidu ritmu eh, lejn l-integrazzjoni dan huwa sinjal tajjeb u nixtieq ngħid però problema tal-minoranzi U għat il-negozjati għal-adezjoni rridu noħolqu mekkanizmu biex natu eh, drittijiet irreversibili għal reġun Vojvodina u insaħħu il-Konsili Nazjonali. U u insaħħu l-politika li nħossu li huma importanti mill-organizzazzjoni nazzjonali. Dan huwa importanti ħafna bl-esperjenza aħna nafu illi la darba isiru membri l-istati e- e- wara ma jibqawx impenjati bħal maġara fir-Rumanija per eżempju e- il-liġi ta' minoranzi li ġiet adottata sentej qabel eh, l-adeżjoni minn dak iż-żmien għadha ma ġietx adottata u approvata eh, u għal daqstant ma tistax tiġi implementata. Grazzi ħafna. Issa. Isur Logovic. Grazzi, njina nishtiq nifraħ il-kollega Makalistar għal dan rapport inkoraġanti, Serbia għamlet ħafna progress u fil-14 ta' Deċembru ta' s sena li għaddit għal u iż-żewġ e, kapitoli u Sarbja fil-fatt hija eh, msieħeb stabli fil-riżoluzzjoni tal-kriżi. Din hija ħaġa importanti eh, għaliex il-moviment ta' rifugġati eh, edin propju jaqsmu territorju tagħhom u importanti li nizguraw futur tajjeb anke għal ġenerazzjoni iżażuha. E, e, u l-Unjoni Ewropea għanda taħdem ma' Serbia fuq l-riforma e, ekonomika u bil-lajnuna umanitarja għanda tippermetti li hija tejjeb l-infrastruttura tagħhom għal kapitoli 24 u 25 fuq il- il-riformi legali u kien hemm infatti xi ftit diffikultajiet f'dawn l-osma, però il-demokratizzazzjoni ta' soċieta serba hija neċessarja biex inwittu tri għal eh, għal biex is-Serbja jkollha suċċess f'den l-adeżjoni. Grazzi ħafna. U bekna u l-kaċ di għaj, u issa il-kellim li mis u għal-Kummissarju Hahn. Grazzi, President, Signori. Grazzi ta' dibattitu interessanti li kellna li rifletti l-importanza tal-proċess ta' tkabbir bħala fattur stabilizzanti għal-reġun. Jina napprezza sensitività ta' eh, kwestjonijiet eh, bilaterali fejn hemm bżonn sforzi biex inkunu nistgħu nirbħu eh, il-wirt tal-passat fl-istess ħin kif għat fl-introduzzjoni dan nizguraw illi il kwistjoni bilaterali mux se xeklu il-proċess. Eh, parti mill-proċess ta' negozjat ta' negozjar u għammiexi skont il-politika barranija Ewropea. U fuq dan eh, eżerċizzju konġunt militari ma' Russja mux etibat ma' jkunx jistajibat eh, sinjal tajjeb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 ħafna fin-negozjati tagħna ma' Serbja. Aħna sa nimmonitoraw l-implementazzjoni tal-miżuri li ħadet is-Serbja fil-pjantazzjon tagħha fil-kapitlu 23 u biex noħorġu rekkomandazzjonijiet fuq eh, trattament eh, effiċenti u ugwali eh, lil persuni sospettati u protezzjoni tal-vittmi. U ħadna nota wkoll mill-tħassib eh, tagħkom fuq il-protezzjoni tal-minoranzi tal-minoranzi. Dinja importanti għas Serbja il għafas legali u eh, diġa hemm u aħna san nimmonitoraw l-implementazzjoni għal għaliex serbia b b'mod partikolari fl-edukazzjoni, l-użu tal-lingwi u l acċess għas servizzi reliġjużi u għal media eh, fil-lingwi ta' minoranza. Eh, serbia għanda tigarantixi dawn id-drittijiet kollha fil-prattika u hawnhekk se nibmonitoraw il-progress eh, fil-implementazzjoni tal-miżuri li ħadet taħt il-pjanijiet tal-istat ta' dritt u il-pjantazzjoni fuq il-minoranzi nazzjonali. Grazzi ħafna għal darbohra fuq dan ir-rapport importanti minnaħa u għal daw kollha li tkellmu. Grazzi. Grazie ħafna, Komissarju. Issa nisimaw minnant il-Ministru Kenders. Grazzi, President. Jena nishtiq nesprimi anki minna ħatijaj gratitudini sinċera għal-rapport u l-impenn ta' rapporter Sur McAllister. Jena nħossi li dan debattitu kienu li ħafna, e, Serbia mxiet il-qoddim fil-proċess ta' adeżjoni u specialment fil-qafas tal-stat ta' dritt u anki ta' relazzjonijiet mal-Kosovo. Is-sur e McAllister semma il-bżon nerġaw niftu li niftħu il-kapitoli 23 u 24 u anki minna ħatijaj skont dan l-approċ l-istat il e regoli e tal-kapitoli ta' dawn il-kapitoli se, se, se jiġu affaċati iktar tard. U din naturalment rridu niddiskutuha fil-Kunsil, però importanti aħna kollha qegħdin naħdmu flimkien fil-gruppi kollha biex niftemu hemm xi stati membri li jixtiequ jaraw progress ulterjuri fuq il-minoranzi u jiena naħseb li pjantazzjoni nazzjonali fuq il-minoranzi li ġi preżentati llum fi Brussell e, eh, se jgħin f'dan Eh, minna ħati għajjena nishtiq nisħa u fuq l-importanza biex nkomplu nirsolvu l-kwistjonijiet bilaterali u kif eh, eh, hemm miktub fil-aħħar konklużjonijiet tal-Kunsil fuq il-Serbia nħedġu l-Serbia li jintensifikaw il-proċess ta' riforma dawn il-kwistjonijiet ġew semmew minna ħatakom l-lum għandhom track record fil-ġlida kontra l-kriminalità organizzata bżon natu attenzjoni għal rispett sħiħ ta' drittijiet fondamentali u l-protezzjoni tal-grupp iktar fundament vulnerabli, specialment il-Roma kif ukoll l-implementazzjoni effettiva tal-leġislazzjoni fuq il-protezzjoni tal-minoranzi u biex, eh, <clears throat> biex neliminaw il-diskriminazzjoni a bazi ta' sess, religjon, ecc. u anki fuq il-klima. Hemm xi kwistjonijiet ukoll fuq il-kondizzjonijiet deterioranti fuq l-eżerċizzju tal-libertà tal-, -libertà tal tal-espressjoni u fil kontest ta' riforma l-progress inħossu li għandu jkompli jitkompla fuq din il-kwistjoni. U anki Eh, kif qal il-komissarju Hahn fuq il-kwestjoni tal-reati tal-gwerra. Serbia għandha żgom tkompli żom l-impenn fil-proċess mal-Kosovo li kien importanti eh, fil-progress tiegħu. Kien hemm ukoll approċċ produttiv minnaħa ta' Serbia fuq il-kwestjoni eh, tal-Kosovo. U se nitkellmu fuq dan meta nagħmlu dibattitu fuq il-Kosovo il-lejla. Fuq il-kwestjoni u bat li xaħat semma fuq il-politika barranija l-Unjoni Ewropea segwi l-allineament tal-pajjiżi kandidati mal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea <clears throat> anki ma' relazzjonijiet ma' Russja u skont il-laħar eh, progress eh, tal-Komissjoni eh, e Serbia għanda tkompli tal-linja l pozizjoni tagħha iktar ma dawk tal-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea <clears throat> fil-qasam tal-politika barranija aħna nafu li Serbia ma kienieċ allinjata ma sanzjonijiet tal-Unjoni Ewropea lejn ir-Russja u dan kien eh, eh, razzjonalizzat bil- presidenza tal-OECD tal-2015 u nittamaw li kunaw li kunem allinjament f'dan il-fajl anki fil-futur. Ah, nishtiq nisħa għal darboħra li skont l-approċ ġdid tagħna il-kapitoli 23 u 24 fuq istat ta' dritt eh, se jiġu negozjati. Dan u dan kien l-aħħar iktar messaġġ importanti anki ta' rapporter u bekk kiena nala intervenzjoni tiegħi. Grazzi. Grazie ħafna Ministru. Jina ċevejt abbozz ta' rizoluzzjoni biex nala id-dibattitu, nala id-dibattitu u nivvot